Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste di spiegazioni tal-vot issa. Nibdew. Nibqa' waw sa tlieta neqsin kwart biex mbagħad inkunu nistgħu nippermettu li s-servizzi ikomplu eh, jaħdmu jippreparaw is-seduta ta' wara. L-ispjegazzjonijiet tal-vot li kun fadal isiru għada. Issa ngħaddu allura għad-dikjarazzjoni tal-vot, spiegazzjoni tal-vot għal rapport Zuber. Is-sur Kuxkiri se jitkellem fissem il-grupp tiegħu għal żewġ minuti. C'è l'onorevole Kuskieri. Is-sur Kuskieri mhux hawn ngħadu għas-sur Luan. Ma non c'è neanche